Eh, informazzja nummer 2. Mela t-tini punt informazzjoni nishtiq naqsam ma'kom. Aħbarijiet żina ħafna din jaslulna mis-Sirja mill-Baħrejn u mill-Jemen. F'dawn it-tliet pajjiżi kien hemm bosta protesti għad-demokrazija illi kienu oppressi u kienu waqfa hemm il-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi li qegħdin jisparaw fuq in-nies, qegħdin jitilfu l-leġittimità demokratika tagħhom u hemm bżonn li nwaqfu l-vjolenza u nresqu quddiem il-ġustizzja dawk li huma responsabbli dawn l-atti. Kolejna informazzja. W tym tygodniu Tajjeb, mela l-punt ta' informazzjoni li jmiss din l ġimma il-Kumunità Internazzjonali, edha tfakkar il-ġlida kontra d diskriminazzjoni razzjali u uh, f'dawn l-aħħar 20 ta' snin sar ħafna sabiex aħna nippruvaw neliminaw ir-razziżmu mill-ħajja tagħna ta' kuljum, però nafu li qed ħafna affarijiet illi jridu jsiru kemm fl-istati membri tagħna kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Il-punt ta' informazzjoni li jmiss, jiena nixtieq ninformakom illi għadhom kemm għalulna illum li wieħed mill-kollegi tagħna s-sur tagħna irreżenja mill-pożizzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew. Il-kollega tagħna wkoll sur Strasser ħabbar l-intenzjoni li jirreżenja minn membru tal-Parlament Ewropew fil-jiem li ġejjin. Sur Severin ħajreżenja mill-Partit ta' soċjesti Demokratiċi sa' xorta jibqa' membru tal-Parlament Ewropew bħala membru mhux affiljat. Dawn ir-riżenji kienu riżultat ta' akkużi serji ħafna li deru fil-mezzi tax-xandir minħabba mġiba li ma kienet xirqa minnaħa ta' membri ta' dan il-parlament. Illum jien ħalla għal-borrosa biex niddiskuti din is-sitwazzjoni u ħaniltaqgħu il-lejla wkoll sabiex inkomplu b'din il-laqgħa. Mela, issa nixtieq li nitkellem fissem il-burot ta' dan il-parlament u nitkellem ukoll Fissem il-maġġoranza tal-kollegi f'din il-Kamra aħna determinati li nipprattikaw politika illi aħna permezz taħħa ma nittollerawx dan it-tip ta' azzjonijiet li waslu għar riżenja tal-kollegi tagħna. Jako president vibra... Pala President. għalet minnkom, aziz kollegi, jiena lest illi inħares is-sinċerità u l onesta ta' din il-Kamra u ta' membri ta' din il-Kamra. Aħna qed inġorru responsabilità kbira bħala membri eletti miċ-ċittadini b'mod dirett u maċ-ċittadini li tawna s-seta f'idejna sabiex immexxu fis-simhom u aħna ma nistgħux nitqu biċ-ċittadini tagħna. Il-burro ddeċida li aħna rridu nitalmu minn dawn l-avvenimenti il-nġraw dan l-aħħar li waslu għal dawn ir-riżenju aħna nixtiequ illi l-fatti jsir jaffihom kulħadd. Ħan nikkoperaw bissieħ mal-awtoritajiet kompetenti kollha ħallibek nitfaw iktar dawl fuq l-avvenimenti illi waslu għal dawn ir-riżenji ħallibek aħna nkunu nistgħu niverifikaw l-informazzjoni illi għandna bħalissa. Il-buro jixtieq jikkuntattja l-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-, -affarijiet barranin tal membri li huma konċernati ħalli bekk aħna nistabilixxu u nkunu nafu eżattament x'tip ta' azzjonijiet iqrati f'dawk il-pajjiżi membri lesti li jieħdu kontra dawn il-membri. Il-Parlament irid isaħħaħ il-kodiċi ta' kondotta għal sitwazzjonijiet bħal dawn u hemm bżonn illi jittieħdu u jkunu imposti sanzjonijiet iktar stretti. Dawn l-aħħar avvenimenti li ġraw u rew illi għandna bżonn kodiċi ta' kondotta li torbot lil kulħadd b'mod legali għal lobbying fl-istituzzjonijiet Ewropej. Będę Państwa informować o rozwoju zdarzeń. Tajjeb mela ninformakom dwar dawn l-avvenimenti e kif eh, jizvolġu l-affarijiet bil-mod. President Schulz jixtieq jitkellem? Le. Uh, point of order, Madam. Anna point of order and Signora Alfano. President. Grazzi, Sur President. Jina rrit eh, nitkellem qabel ma inti semmi determinazzjoni ta' dan il-Parlament li titlop illi uh, jirriżenja il-kollega liħor minn dan il-Parlament illi għadu ma irriżenjax Jiena eh, jena nifraħ illi il-Parlament id-deċida illi jaddotta din il-politika ta' tolleranza zero għalix eh, dena jessa teffetwa il-kredibilità ta' għana l-koll għamnek f'dan il-Parlament u rridu niftakru illi aħna nirrappranaw eh, nirrapprezentaw 500 miljon ċittadin u mux l-lobbies. Grazzi. dziękuję pani. Grazie ħafna lilek, signora Alfano. Jina għandi il taqa ma t-tiret kollega li għadha ma rriżenja, għadu ma rriżenja sabiex nidiskuti propju dan is-suġġett, s sur Gornix. Sur President, jiena naqbel 100% ma' disciplina u l-istretezza li għetturi nittama li dan se japplika u koll għal ġurnalisti illi jiprovokaw eh, eh, u illi jonqsu ħafna me deontologija għal-bqija dan il-parlament huwa eh, eh, marbut wis mal-prezenzjoni ta' eh, innoċenza biex jiena nkompli nikkommenta fuq dawn il-ġrajiet li seħħu dal-aħħar. Point of order, pan Martin. Grazie Martin Iva jiena nixtieq ista fil fat niddefendi l-ġurnalisti jiena naħseb li jista' ikun xorta waħda ikun hemm każijiet bħal dawn u aħna nixtieq illi ngħidu kif qal is-Sur Martin li dan il-kollega kellhom jirriżenjaw qabel ma jintwerrew fil-mezzi tax-xandir. Ħalli bekk innovitaw li aħna nitolbu l-kredibilità jiena nittama illi din it-talba tkun ikkonsidrata min-naħa tagħkom u anke sabiex aħna naraw li dan ikun ukoll appoġġjat mill-partit. Ningrazzjak. Signor Senishan. Sir President, inti il-mozza kif indirizzajtna għed l inti qed titkellem tkellem sem il burro fis il-maġġoranza ta' dan il-Parlament. Din l-opinjoni tal-Parlament kollu aħna kontra dawn it-tip ta' affarijiet li saru min-naħa tal-kollegi Sur Schultz. Grazzi ħafna Sur President. Jiena ma kontx ħanitkellem li kieku ma kienx hemm il-kontribut min-naħa tal-kollega ta' qabel ma tkellmet din tal-aħħar. Jiena naħseb li tolleranza zero hija importanti ħafna għal din raġuni jiena nixtieq insaqsik din mistoqsija u nitolbok it-tieni tweġiba ċara. Inti tista' tikkonferma sur President jew inkella Segretarju Ġenerali ta' dan il-President li l-membru maħti minħabba kontabilità li mhijiex irregolata tamet kważi iktar minn 100.000 euro dan il-flus irrid ħallasom lura l-Parlament iżda mhux biss li rrid jitressa il-każ tiegħu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Anki koledzy,